nkomplu bis-sessjoni tagħna, il-minuti tal-laqa tagħna tal-bwera diġà huma disponibbli. Għandkom xi kummenti li tixtiequ tagħmlu fuq il-minuti tal-laqa tagħna tal-bwera mo qed nara l-ebda talba għal mikrofonu għalhekk il-minuti tagħna huma adottati. Mela, fuq l-agenda tagħna għandna ħin il-mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni Ewropea. Naħseb intkom konxi tar-regoli. nixi tema